la seduta è ripresa. comunico l'esito nixtieq ngħidilkom x'inhuma r-riżultati tal-elezzjonijiet in-numru tan-nies illi vvotaw 735 76 vot null jew vojt 62 vot validu maġġoranza assoluta hija 332 li kienet meħtieġa l-elezzjoni il-kandidati kisbu dawn il-voti l-onorevoli keller 133 vot l-Onorevoli Rego, 42 vot. Onorevoli Sassoli. l Sassoli, 325 vot. Onorevole Zaradil. l Zaradil. 162 vot. Poiché nessun candidato. Minħabba li l-ebda kandidat ma kiseb il-maġġoranza assoluta tal-voti espressi, sa nistgħu ngħaddu għat-tieni skrutinju. Se non vi sono osservazioni. Jekk ma tkomx kummenti. Nistgħu nikkonsidraw il-kandidaturi tal-ewwel skrutinju għadhom jgħoddu. Jekk m'hemmx kummenti mela nista' ngħidilkom li għandna dawn il-kandidati. L-Onorevoli Ska Keller. L-Onorevoli Sira Rego. L-Onorevoli David Maria Sassoli. L-Onorevoli Jan Zaradil. Se non ci sono nuove Jekk m'hemmx xi ħadd ieħor ġdid li jixtieq joħorġ bħala kandidat, ħan ngħaddu bl-iskrutinju li jmiss fil-nofsinhar is Seduta issa hija konkluża u sospiża sa dak il-ħin.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 votazzjoni nixtieq inkun naf nara jekk l-iskrutaturi kollha mhix preżenti. Onorevoli Jar, nitolbok tiħu postok. President Buzek. President Buzek. Onorevole Vetta. Onorevole Vetta. president buzek onorevoli thaler onorevoli thaler Are you here, please? Nishtiq nkun nafek dawn il-persuni li suppost edin eh, responsabli għal biex joddu l-voti u miex prezenti.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 Happy birthday, President Buzek. Eh, President Buzek, nawguralek għal luq ta' sninek. Procediamo ora al secondo. Ma mela, issa naddu għattini votazzjoni. Allura nitlob lil tellers jihdu postom ħdejn il-kaxxi u u mbagħad huma jivvutaw fl-aħħar. L-iskedi għal votazzjonijiet ġew imqasma l-votazzjoni miftuħa.